il-Parlament ikollu pożizzjoni fuq il-minuti li tibda mit-18 ta' frar minn 2011 minn għada fil-fatt. bat il-minuti jitresqu fil-plenarja li jmiss għall-adozzjoni jekk ma jkunx hemm oġġozzjonijiet. Jekk m'hemmx oġġozzjonijiet, ir-riżoluzzjonijiet adottati f'din is-sessjoni jingħaddew lil nies konċernati.